Good afternoon, uh, everybody. um, f-sena tajja bil-kulħat, nil-għakom fil-laqa tana, naħseb dinja l-axħar laqa qabel ma nifqu għal-vakanzi tal milit Mux għal-issa Pascal irdu naħissu din il-laqa l-ewel. Mela, nil-għal il-kulħat. L-ewel net ser nħabbar xibidliet li sar ikonna fl-agenda tal-lum ħankellimkom fuq il-fatt li, eh, li bina ċertu punti fil-votazzjoni. Mela punt numru 11 fuq l-istrateġija Ewropea fuq il-trasport intelligenti, dik se nifutaw fuq għal-ewwel, mbagħad punt numru 9 fuq it-test ta' proporzjonalità se nifutaw it-tieni u nifutaw ukoll fuq il-mandat għat trialogu, punt numru 7 fuq il-notifika se nivvutaw it-tielet u fl-aħħar se nivvutaw fuq il-geoblocking u il-file ta' servizzi professjonali. Jekk m'hemmx kummenti, mela nistaw naddottaw dik l ojdni Issa, passoltu kulħadd fil li din il-laqa hija imxandra fuq l-internet jew kol e-meeting, jiġifieri tistgħu issibu il-files kollha fuq l-internet. Barra minn hekk, naturalment, għandna in-newsletter ukoll hija n-numru 87 tika inħarġet diġà. U għadni kif smajtu ukoll illi Buzika Matic mid-dera ser tħalli is-segretarjat tal-imko minn jannar il-qoddim. Ser eh, ser taddi għal komitat Envi, ġbin ringrazzja lil Buzika tal-ħidma kollha li għamlet f'dan il-komitat. Jina wkoll kelli l unuri li naħdem miegħek fuq fajl diffiċli fil-fatt il-fajl dwar regolamentazzjoni aħjar ġifiri nirringrazzjak ħafna tal ajnuna tijak. And uh, good luck in uh, the NV. U nawguralek għal uh, xogħol ġdid fil-Kumitat Envi. Tajjeb, mela nistaw Naddu għal uh, rapport fuq il-negozjati u l-avvenimenti interistituzzjonali li għaddejn bħalissa l ewel net aġġornament fuq il-type approval file. Il-rapport ta' dak il-file huwa Den Dalton. Nadilu l-kelma. Kazzi ħafna, President. Iva, mela, għamilna daqxin progress mux ħażin fl-ewwel tlet trialogi, dik kienet ħaġa tajba. Immissa, verament, qed nidħlu fil-qofol ta' dan il-file. Nista' ngħid li u wasanna qrib ftehim fuq l-iżjed kwistjonijiet politiċi diffiċli fl-aħħar trialogu, imma sfortunatament ma kienx hemm biżejjed ħin biex nispiċċaw. Jiġifieri ser ikun hemm bżonn li konna ir-raba trialogu din il-ġimgħa. Issa wasanna verament fl-aħħar ftit eh, kwistjonijiet u ma iżjed kwistjonijiet ħarqu għal għal kull naħan voluta fit trialogu imma irridu nilħu ftajim fuq eh, sistema ta' sorveljanza tal-karozzi, sistema li tkun ħafna iżjed b'saħħitha minn dik li għandna bħalissa, u sistema illi taqdi l-iskop illi għandna Iġifieri li nkun nistgħu ngħidu illi għandna sitwazzjoni eh, li għandna sistema li tista' tevita milli nerġgħu eh, milli jerġa' jkollna xi każ ieħor bħal tal-Volkswagen. Għadna ma wasannix Mekk għal kollox nista' ngħid illi kull parti ċediet ftit imma għadna ma il-ħaqnix bil. Jina konfidenti jizda li fil-raba trialogu li ħajkonna nar l-erba sar ikunu nistaw nelbu dawn l-axar ftit intoppi u nilħu bil. Minna ħazza l-parlament, sissa marna mux ħazin, irnexxinna eh, Eh, niddefendu xi kunċetti prinċipali, imma insomma kif qed ngħid wasalna fl-aħħar parti ma nistax niżvela wisq f'din il-fażi ma nafx hekk il-kollegi għandhomx xi ħaġa xi jżidu, jiġifieri li nista' ngħidu li qegħdin viċin bil imma għadna ma qabilniex. Grazzi ħafna u nawguralek għal-negozjati li jmiss. Mela għaw xi membru li għandu xi żid fuq dan il-fajl jekk le mela nistgħu naddu għall-aġġornament fuq it-trialogu il jmiss u uh, fuq il-servizzi għat-twassil ta' pakketti eh, transkonfinali. Il-Sinjura Borzan hija rapporteri kjoġbok. Grazzi ħafna, President. Kollegi l-ewwel nett, nixtieq nirringrazzja lil Lucy Anderson, il-kollega tiegħi ta' nirringrazzjata kif meċċit il-negozjati fit-trialogu kena żewġ laqat tekniċi u kena trialogu, issa senar il-ġimgħa li jmiss hemm laqa teknika. U mbagħad it-trialogu ħajkun fi Strasburgu nhar l-erba. Naturalment qabel it-trialogu ser ikun hemm laqa wkoll tax-shadows. il konsil jixtieq uh, jalaq dawn il negozjati qabel il-Presidenza li jmiss imma issa naraw jekk hux ser jirnexxinna. Jiddependi minn kif imorru n-negozjati. L-iżjed punti ħarqu kif mistenni huma dawn f'artiklu 5 hemm differenza kbira eh, fl-approċċi imma l-lan huwa l-istess. il kunsill qed jargumenta favur pre-assessment filter fil-waqt li min u eh, kollet jibbas argumenti tiegħu fuq tariffi għoljin ħafna. Punt ieħor li huwa il-tħassir ta' terminal rates dak il-punt għall-Parlament u għall-linja ħamra. Kif tafu, il-Komitat Imko kellu pożizzjoni soda mill-bidunet fuq il-terminal rates, kellna pożizzjoni iżjed soda minn dik tal-Komitat Tran u jien naturalment ħan defendi il-pożizzjoni tagħna. Punt jaħra ieħor huwa artiklu 6a, l-artiklu ġdid fuq l-informazzjoni lil konsumaturi. Il-Konsill jidillu illi dan l-artiklu ġdid ma jġib l-ebda valur miżjud għaliex hija kwistjoni li hija trattata fid-direttiva dwar drittijiet tal-konsumatur. Limko u Tran qed jappoġġaw b'saħħa dan it-test. Mem l-ebda punt li noqogħdu noħolqu leġislazzjoni ġdida jekk nibżaw insaħħu il-leġislazzjoni li għandna u nintroduċu elementi ġodda. Għandna wkoll ikunu f'pożizzjoni li ninfurmaw l konsumaturi namlu nagħmlu għalihom. Umbagħad fuq l-artikli l-oħrajn hemm ukoll kwistjonijiet bħal rapportar fuq is-sottokontratturi, n-numru ta' impjegati, ecc. ma dawn huma kwistjonijiet eh, minuri. Eh, numru ta' kompromessi li diġà tqasmu u nittama illi nilħu Ftejim kemm jista' jkun malajr. Grazzi. Grazzi ħafna tal-aġġornament. Issa naraw l-affarijiet kif jevolvu. Għaw min jixtieq jikkummenta fuq dan il-punt? Le, mela. Naddu għal punt dwar il-programm ta' żvilupp tal-industrija tad-difiża il-rapporter eh, daqxejn tard, allura ħan istennew li taġġornana meta tasal. Imma qabel ma naddi għal dan il-punt, nixtieq nilqa żewġ mistednin speċjali ħafna forsi li żjed prezzjużi li qatt ħajkolli f'dan il-komitat qed nireferi eh, għal uliedi żewġ titfal tiegħi li qegħdin hawnhekk għax illum għandhom skola. <laughs> Thank you. Um, so, it's very Grazzi, daqxajn stramba għalija ma dawn li zjed li kritikawni ġifiri irrid noqgħod attenta ħafna. Mela, Issa, punt li jmiss eh, l-opinjoni ta' dan il-komitat fuq eh, li nisviluppaw program għall-izvilupp tal-industrija tad difiża Kien hemm 228 il-emenda li tresqu u ser eh, ikun hemm oħrajn ukoll li ser jiġu votati jekk ninkludu naturalment l-emendi li hemm inklużi fil- fl-abbozz tal-opinjoni. Il-Kumitat Ewlieni inkarikat minn dan il-fajl huwa litre u hemm involuti wkoll l-affett u u kumitat ieħor li huma involuti wkoll skont regola 54. Issa. Issa ħanitkellem bħala rapporter u ħanitkellem bl-Olandiż. Se nitkellem fuq l-emendi. Mela, kif diġa ġi imħabbar, Kien hemm 272 l-emenda illi tressu fuq dan il-fajl u naħseb li dan juri illi għalkemm hija opinjoni huwa fajl importanti ħafna. Il-ġimgħa fi Strasburgu sir konna l-ewwel laqgħa tax-Shadows U imbagħad lejn l-aħħar tal-ġimgħa ser nassiguraw illi il-Shadow Rapporters jiġibu l-ewwel abbozz tal-kompromessi ser ikonna kompromess fuq numru ta' ta' kustjonijiet, l-ewwel ehm, skambju ta' opinjonijiet li kellna fil-komitat diġa servit biex kulħadd jifhem x'inhuma l-iżjed affarijiet importanti li rridu naqblu fuqhom. Naħseb li kulħadd jaqbel li rridu jkollna ehm, industrija tad difiża iżjed effiċjenti, dak huwa li kulħadd irid il-politiki Ewropej u nazzjonali iridu imorru sew flimkien u naturalment l-istati membri huma liberi illi jiddefinixxu huma l-politika tad difiża tagħhom imma irridu naqbsu wkoll għall-industrija Ewropea tad difiża Irridu wkoll eh, nilħu bil ma l-imsieħba tagħna għaliex Għawek ġew proposti inqas imsieħba imma hemm il-possibilità wkoll li jkunu voluti kumpaniji minn pajjiżi terzi u dwar dak hemm hu favur u minu kontra u għalhekk iridu nħarsu lejn eh, dawn il-punti importanti. Iridu nikkonsidraw il-qafas tan-NATO wkoll u rridu naraw il-possibilità li kumpanija barranija topera fuq territorju Ewropew. Diġa sajna numru ta' emendi, hemm eh, ukoll il-kwistjoni ta' li nieħdu ċertu fondi mis-sef u nisfruttaw ċertu marġni li hemm disponibbli mill-budget. Kien hemm ukoll approċċ ġi diskuss approċċ ċivili u approċċ doppju u kwistjoni trattati ma' trasparenza. Il- Il-rapport qed jiffoka fuq jekk hemmx bżonn eh, rapportar obbligatorju mill-Kummissjoni u fuq din il-kwistjoni naħseb illi il-Parlament jista' jkollu rwol. Dan eh, li qed ngħid ma jkoprix l-emendi kollha, assolutament, sempliċement xtaqt nagħtikom idea ta' f'liema direzzjoni qed tiġbdu l-maġġoranza tal-emendi. U għalhekk kif qed ngħid irid inkompli naħdem u eh, sal-aħħar ta' ġimgħa nkun il-kompromessi. Issa ħana dil-kelma li shadow rapporters għal PPE ħajibda is-sur Lopez Isturis. Naħseb Andreas ħajtkellem fismu. Iva, mela, eh, jiena tlabt nitkellem fissam il-kollega u eh, xtaqt l ewwel għedni ingrazzjak tal-ħidma li għamilt fuq dan il-fajl biex bekku li dek jistaw ikunu gburin bik. Ix-shadow Sir Lopez Isturis mux qiegħed hawnhekk illum għaliex qiegħed jippresidi fuq l-Assembleja Politika tal-PPE u lili semmi li 227 emenda mhux 228 imma nsomma dak mhux importanti. Għal PPE li sit importanti huwa illi nżommu il-budget eh, li kien propost u li b'dan ir-rapport nipromovu kol l-interoperabilità tal-standards. Importanti nassiguraw illi il-management ikun indipendenti u trasparenti. Raba ħaġa importanti li għalina e, e, ikun hemm numru ta' stati membri, kumpaniji li jkunu jistgħu jipparteċipaw u il-kooperazzjoni mill-PESCO huwa importanti, hija importanti wkoll għalhekk qed jittama li jikseb maġġoranza wiesa. Tajjeb. Sinjura Rosier, grazzi ħafna. Nixtieq Nixtieq ma' eh, mal-kommenti li għamil tinti. Iva, u veru li Hemm daqsxejn emendi mhux ħażin, aħna naqblu mal-maġġoranza eh, tal-idejat prinċipali. iġifieri li jkun hemm eh, struttura għal kooperazzjoni permanenti, li jkun hemm integrazzjoni fis-suq u iżjed kooperazzjoni transkonfinali, imma hemm xi ħaġa importanti jiġifieri illi inkopru il-teknoloġija ta' ċiber difiża wkoll. U din hija xi ħaġa li semmejt fl-emenda tiegħi u hemm ukoll il-kwistjoni tal-standards interoperabbli. U ukoll il-SMEs u jekk mhux ħajkunu eligibbli daw il-kumpaniji żgħar u medji, naħseb li rridu nħallu ċertu allokazzjoni għal għal dal-kumpaniji żgħar, importanti nikkonsidraw illi l-iżvilupp ta' din l-industrija tad-difiża tiddependi wkoll fuq il-kapital uman, ġifieri irid ikun hemm taħriġ u żviluppar anka tal-kompetenzi u tal-ħiliet. Imbagħad hemm il-punt tal-budget. Forsi naqblu li dan huwa programm sinifikanti, kulħadd jaqbel imma dan huwa programm li jrid ikun iffinanzjat b'mod speċifiku u ma nistgħux nikkuntentaw ruħna kif jiġu l-affarijiet s soltu ġifiri li l-lum il priorità u għada jerġa' jibdilek tażel priorita oħra u tittalem fi ħaġġib il-flus għalija. Le, irid ikun hemm allokazzjoni kif suppost, irid ikun hemm budgetary envelope illi jibqa' sod u jekk mhux sar ikun hemm il-fondi disponibbli inutli noqogħdu naħdmu fuq dan il-programm. U dan huwa budget li m'għandux jintmiss, m'għandux jispiċċa zvijat lejn programmi oħrajn. U allura dal qed insemmi irridu niddiskutuh fil-fond. Irridu wkoll eh, niddiskutu l-kondizzjonijiet ta' eligibilta. irridu naraw li kunem numru limitat ta' kumpaniji li kunu eligibli. Forsi qed nitkellmu hawnhekk fuq erba' kumpaniji u tliet pajjiżi skont emenda wieħed tal-ikon, forsi dak jista' jkun il-punt ta' tluq tagħna. Irridu wkoll nikkonsidraw l-kondizzjonijiet għal ehm, materjal ta' esportazzjoni u xirwa li se jkollhom istati membri fil-iskrutinju ta' dawn ta' dan il-materjal. Għawek għed nitkellmu fuq program li għandu eh, jixpruna l-indipendenza strateġika u l-autonomija tal-Ewropa u għalek il-produzzjoni għanda ssir minn kumpaniji f'territorju Ewropew u eh, ta' minna raw ukoll ħajkun l-impatt fuq il-proprjetà intellettwali. Eh, xista jkun l-impatt fuq il-finanzjament jekk minn dan il-programm joħorġu koll elementi ta' proprjetà intellettwali. Allura, irridu nkomplu bid-diskussjonijiet jena ħerqana nara elementi ta' l-oħrajn u koll u naraw xħajkun il-kontribut anka ta' Shadows. Grazzi ħafna fisem l-Aldi s-sur Selimovic. Grazzi ħafna President, grazzi ta' dan il-rapport li kien imfassal tant sew u naħseb li ħajservi bħala bażi tajba għad-diskussjonijiet. Mela, naħseb li hemm ċertu punti ewlenin illi m'għandniex eh, ninjoraw. L-ewwel waħda huwa f'artiklu 7 f'dan l-artiklu il-Kummissjoni trid tassigura illi l-imprizi ser ikunu il-beneficjarji u li l-fond ikun kontrollat b'mod effettiv mill-Istati membri jew inkella minn ċittadini tal-Istati membri li jkollhom sem ta' iżjed minn 50%. Imma din id-definizzjoni tkun qed teskludi ħafna imprizi oħrajn illi wkoll huma bbażati fl-Ewropa. U bla dubju ta' xejn tkun qed teskludi l-imprizi kollha tal-Iżvezja ta' pajjiż twelidi, imma anke minn pajjiżi oħrajn. U għalhekk nemmen li għandna nitolbu illi dawk l-imprizi għandhom ikunu stabiliti fl-Unjoni u l-istrutturi tal-Executive Management ukoll għandhom ikunu stabiliti fl-Unjoni. B'hekk nassiguraw illi l-imprizi Ewropej ħaj benefikaw minn dan il-fond u eh, bekk ma nkunux qed neskludu wis imprizi minn ta' dan is-settur tad difiża. It-tieni ħaġa naqbel mal-kollegi illi il-fond għandu jkun proġett eh, beneficjarju u rrid ikun hemm kooperazzjoni bejn eh, iżjed minn żewġ imprizi issa iżjed minn tnejn, in-numru nistaw nistaw nitħattu fuq u naħseb jekk ngħidu tnejn ħankun qed illimitaw wis kooperazzjoni bejn żewġ stati membri għad xejn limitata imma minnaħa l-oħra li kunem hemm kooperazzjoni bejn wis stati membri tkun qed tikkomplika wis l-affarijiet. U għalhekk ideal idealment għana najdu tlet imprizi stabiliti fi tlet stati membri. L-ħar punt tijaj huwa fuq l-SMEs illi dwaru restu għamendi il-rapporter u anka xi kollegi oħrajn, naħseb li rridu niskuraw illi il-livell ta' parteċipazzjoni fl-SMEs fil-fond ta' difiża ikun pjuttost toli u għalhekk nistieden il kummissjoni tikkonsidra l-involviment tal-SMEs meta tkun qed teżamina il-proġetti illi ser jitresqu fil-futur. Ġifiri, nistgħu nikkoraġixxu l-Kummissjoni biex tagħmel rapport ta' valwazzjoni retrospettiv u dak u meta jispiċċa dan il-font qabel ma nibdew ta' U f'dak ir-rapport tevalwa il-parteċipazzjoni tal-SMEs jekk tara illi jkun hemm livell baxx wisq ta' parteċipazzjoni mela għandna nieħdu xi miżuri. Fuq il-formulazzjoni eżatt tal-artiklu m'għandix idejat, imma l-importanti li nevitaw illi jkun hemm parteċipazzjoni baxxa wisq tal-SMEs. Allura naħseb soluzzjoni tista' tkun din l-eżaminazzjoni retrospettiva. Naturalment jiena wkoll ħerqana d-diskussjoni li ħajkun hemm fil laqgħa tax-shadows. Grazzi ħafna. Issa Sur Xoltes għal ħodor. Mikrofonu għal kellim. Mikrofonu. Mela, Għan nitkellem fuq l-emendi tagħna tal-ħodor. L-emendi tagħna jiffukaw li żjed fuq dan li ser insemmi. Naħseb illi e, id-direttiva tal-xiri pubbliku li kienet adottata disa snin ilu illi suppost tajbet il-funzjonament tas-suq tad-difiża. Imma d-direttiva ma naħsibx li laħqet lan tagħha għaliex e, f'dan il-qasam hemm ċertu frankar li stajna l-ħakna. Barra minn hekk naħseb importanti li din id-direttiva tiġi implementata kif xira fl-istati membri kollha għaliex tista' tikkontribwixxi biex niksbu e, suq d difiża Ewropew illi jkun miftuħ u integrat. Allura jista' jkun hemm iżjed effiċjenza billi ntejbu l-kooperazzjoni bejn l-istati membri imma ma ninsewx illi irridu kon nikkonsidraw il-trasparenza. Femenda numru 80 jina najt illi il-teknoloġija illi ser tkun appoġġata minn dan il-programm għandha tkun esportata biss lill-imsieħba tagħna lill-Stati Membri tan-NATO jew inkella l pajjiżi oħra li huma konformi mal-dispożizzjonijiet ta' trattat dwar l-armi. Imbagħad femenda 99 jiena nargumenta illi Apparti li l-programm m'għandux eh, ikun eh, lokalizzat biss fit territorju tal-Istat membri, tal-Unjoni Ewropea, eh, m'għandux ikun suġġett laqqas għal kundizzjonijiet li ġejjin minn pajjiżi terzi. L-aħħar kwistjoni tal-grupp tiegħi hija dwar il-budgeting. Aħna kontra illi niddedikaw iżjed budget lis settur tal-armi, dan huwa settur illi diġà ehm, jieħu 200 biljun euro mill-budget kull sena. Għanna nifukaw fuq illi il-fondi jintużaw b'mod iżjed effiċjenti dawk il-fondi li diġa qed jintnefqu f'dan is-settur. U għalhekk ressaqt emenda biex ikun hemm iżjed mekkaniżmi ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri taħt il-tmexxija tal-Kommissjoni. Jiena anzi il-Kommissjoni esperta fil-qasam tal-politika industrijali u għalhekk importanti illi tara illi dan il-programm jaħdem b'mod effiċjenti. U importanti li kena bżiet fondi disponibbli imma l-Komissjoni targumenta li jista' jkun hemm ifrankar kull sena ta' bej 25 biljun u 100 biljun euro u għalhekk il-budget m'għandux ikkopri ammont limitat tal-ispiża. E, dan għandu jkun proporzjonali l-limitazzjoni tal-mekkanizmu ta' kooperazzjoni. Grazzi ħafna. Għawx membru ieħor li jixtieq intervjeni. And if it's uh, not a case. Mela, jekk le nirringrazzja l shadow Rapporters kollha tal-li Oh l-emendi u kifett ilkom il laqgħa ta' shadow sa' sir il-ġimma diħla fi Strasburgu u l-vot fuq l-opinjoni tagħna ħatkun ħajsir fil-laqa tal-Kumitat u mbagħad li jmiss f'jannar. B'hekk nistgħu nagħlqu allura dan il-punt. Roġa tun mhux qed nara. Jiġifieri. Eja nistennewa minuta mela ħalli Okay, and we have uh, the rapporteur on the... Tajjeb, mela għanna rapporter fuq il-fajl tal-geoblocking għamnek tista taġġornana fuq l-ħarreziti ta' trilog u l-kellna roġa f'dejk. Issa, kjoġobkom. Mela, dritt mill-aeroport għalaw. Il-war nafsnar tajjeb, fl ħar qed nivvotaw fuq din tal-geoblocking war negozjati diffiċli il-ħaqna bil provizorju mal-Kunsill u mal-Kummissjoni wara ir li trilogu fuq dan ir-regolament. Niftakru illi diskriminazzjoni għabbażi tal- Nazzjonalità post ta' residenza jew ta' stabiliment tal-konsumaturi issa Irrit jintelem, dan huwa l-aħħar, dan huwa qbili li l ħakna l-ħar il-ħamis mal-kora, perru għahna bħala kumitat imko nirrakkomandalkom li tamlu l-istess. Qabel ma jdukom xi punti jew l għin tal-ftehim, nirringrazzja l shadows l-assistenti, il-konsulenti kollha fimko, segretarjat u servizzi kollha illi ħadmu qed jaħdmu fuq dan id-dossier biex nħuq ftejjim minn għaddejjin sena u nofs. Grazzi ta' kontribuzzjoni għall approċċ ambizzjuż illi rappresenta il-Parlament matul il-negozjati. Nifhem illi ma rnexxinniex niksbu dak kollu li ridna. Imma il-kompromess sakku u grazzi allura tal-ilħaqna dan il-kompromess is-suq uniku għadu ma tlestiex għatbaqa ħafna xisir imma dan ir-regolament huwa pass importanti l-qoddim u bis-saħħa tiegħu naħseb għandna biex inkunu sodisfatti wkoll bir-riżultat li ħanivvotaw fuq illum. Il-punti ewlenin tal-ftehim ngħidilkom daqsxejn malaj malaj dan ir-regolament jissupplement artiklu 20 tad-Direttiva tas-Servizzi ġifieri il-prevenzjoni tad diskriminazzjoni speċifika wkoll ċerti sitwazzjonijiet fejn il-geoblocking u diskriminazzjoni mhumiex permessi. Dawn is-sitwazzjonijiet jinkludu kull beħ ta' prodotti fornitura ta' servizzi u ċertu servizzi digitali li mhumiex imħarsa bil dritt tal-awtur. Din sitwazzjoni ma jkunx possibbli illi il-konsumaturi jiġu redirected mingħajr il-konsens tagħhom ma jkunx possibbli li wieħed ma jaċċettax beħ għal raġunijiet ibbażati fuq in-nazzjonalità l post residenza jew stabiliment diskriminazzjoni għabbażi tal-pajis li qed joħroġ il-karta tal-kreditu kol ma tkunx possibbli iżjed. Servizzi digitali li huma mħarsa mid-dritt tal-awtur jew inkella servizzi autovizivi u ta' trasport ħajkunu soġġetti għal ehm, fast track review sentejn wara jidħol fis-seħħ tal-regolament fuq talba tal-Parlament il-Kummissjoni adattat dikjarazzjoni li ħaskun ippubblikata fil-ġurnal uffiċjali. Din id-dikjarazzjoni tikkonferma l-impenn tal-Kummissjoni sabiex tanalizza b'attenzjoni jekk il-konsumaturi jkunu ġew ġew blogdu kol setturi oħra pereżempju barra minn direttiva tas-servizzi u Għawnek nishtiq nirringrazzja ħafna li Roberto Viola Werner Stenka għawnek prezenti mill-Kummissjoni Ewropea Digi Connect tal-kooperazzjoni tajba ħafna li kellna flimkien. Mhux ħajkun iktar possibbli wieħed idaħħal semiz kummerċjali li obbligaw lil kummerċant li jagħmel diskriminazzjoni u geoblocking kontra konsumaturi u klijenti għal raġunijiet marbuta ma' nazzjonalità jew posta residenza. Dan il-bil ħa jibqgħu validi għal sentejn biss regolament ħaj japplika sa, jibda japplika sa mill-axar ta' sena d-dihla 2018, ġifiri disa xur midħul fissa saħ li wkoll huwa eh, proċedura mħaffa. U nixtieq nisħaq dan l-aħħar punt, ir-regolament mhux qiegħed hemmhekk konsumaturi, dan huwa wkoll punt informazzjoni tajba ħafna l-kummerċanti. Il-kummerċanti, negozjant u il-konsumatur huma dinja waħda fl-aħħar mill-aħħar waħna lek nagħtu definizzjoni ċar ta' responsabilità tal-kummerċant u eh, l-obbligi tal-konsumatur. Ħafna drabi minni biħi dinna li jixtiequ li jkollhom jagħmlu bih. Transkonfinali ma jidu wkoll ikunu moħħom mistriħi li mhux qegħdin jiksu liġi għalhekk bissa ħadha dan ir-regolament issa in-negozjanti jistgħu jbijaw b'mod transkonfinali u ikunu moħħom Mistri. ġifiri grazzi ħafna lil kulħadd tal-kooperazzjoni tagħkom fuq dan il-fajl u grazzi mill-qalb lil presidenza tal-Estonja l-attaxeħed varik u koll, grazzi ħafna, grazzi u koll l-ambasċatur Clyde Kull, kena kooperazzjoni tajba ħafna maħom u grazzi u koll ta' presidenza ta'kom minkejja li żgħar tassew naxxilkom u aħna issa eh, ħerqanin li sena d-dieħla l-konsumaturi tagħna fl-Unjoni Ewropea naqsmu magħhom din l-aħbar tajba, ċaj li jistgħu jixtru online mingħajr geoblocking. Jiġifieri il-milizz ta' sena diħla ħajkun wieħed taħan sitraħjar aħjar minn dak ta' din is-sena li jom grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna lilek ta' l aġġornament u process għal darboħra. Grazzi lil kull min ħadem fuq dan il-fajl. Mela, nistaw naddu dritt tal-vot issa u kif ħabbarnilkom l-ewwel vot huwa fuq l-Istrateġija Ewropea fuq eh, sistema ta' trasport intelligenti kooperativa għanna il-Matejs van Miltenberg li huwa rapporter. Jekk kulħadd huwa lest u jiena qed narakom kollha lesti, nistgħu nibdew bl-ewwel kompromess minnu favur kontra attenzjonijiet għaddiet. Kompromess numru tnejn favur kontra attenzjonijiet għaddiet. Emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda disa favur kontra assenzjonijiet maddiċ kompromess tlieta favur kontra assenzjonijiet għaddiet kompromess serba dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet emenda 19 favur kontra assenzjonijiet nistaw nerġaw nivvotaw Anzi, eja namlu verifika. Emenda 19 kieġibkom. I close the vote. Yes, it's rejected. Maddiċ. Um, kompromess ħamsa, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Kompromess sitta, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda 26, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Kompromess seba favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Imbagħad emenda 36 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 39 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa, il-votazzjoni fuq il abbozza opinjoni kollha kemm jekk ġiet emendata, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa u adottata bit 30 vot favur wieħed kontra żewġ astenzjonijiet proċess lir rapporter Is-Sur Van Miltenberg. Dan uh... Eh, Tajab wis naddu għal votazzjoni li mis fuq la bosta rapport fuq it-testa proporzjonalità qabel l-adozzjoni tar regolament il-ġdid fuq il-professjonijiet ir-rapporter il ġdid fuq il professjonijiet ir rapporter is sur Andreas Schwab. L-ewwel emenda 54 u 55 identiċi minn favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Emenda 53 ġiet irsurata, kompromess numru 1 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Imbagħad Naddu għal kompromess numru 2, minnu favur. Minnu kontra. Mela, namlu verifika elettronika fuq kompromess numru 2. We close the vote. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa. Kompromess numru 3, aħna Block vote sa' kompromess 15 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess 4 minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. Imbagħad il-vot fuq emenda 33 paġna 9 ma fxekux f'paġna 9 ta' kulħadd minu favur emenda 33 dawk ħalkonna blok vot ma' emenda 10 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess numru 5. Block vote ma' kompromess 20 da' favur. Kontra assenzjonijiet Għaddit. Naddu issa għal kompromess numru 6. Block vote ma' kompromess 22-24 da' favur. Kontra assenzjonijiet Għaddit. kompromess numru 8 issa fuq paġna 22 La ma nix bżon nivvotaw ġifiri l-ġoġi adottat. Sewa mela kompromess minja dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Imbat, kompromess disa blok vot ma kompromess li tawtletin dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Imbat, emenda disa dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet kompromess 10 block vote ma' kompromess 34 favur kontra astenzjonijiet għaddit naddu għal kompromess 11 block vote ma' kompromess 35 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit Amenda 333 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit Amenda 58 Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddeċ. Kompromess. 12. Memx għalfejn nifutaw fuq u emenda 61 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Maddeċ. Imbat emenda 62 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Kompromess 30 man nix għalfejn nifutaw fuq u Naddu għal paġna 35, emenda 13 emenda orali. Kulħadd sabu dan? Le? Paġna 35, emenda 113, emenda orali. Favur? Kontra? Attenzjonijiet? Għaddiet. Naddu issa għall-emenda 21 Paġġa 41 Sibtuħ Emenda 21 Tajjeb Emenda 21 minnu favur, minnu kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Issa, naddu għal emenda, anzi, NV11. Favur, kontra aħjar naraw b'mod elettroniku fuq MV11 verifika. We close the vote and it is adopted. Għaddit. Mela, issa nivvotaw fuq l-abbozz ta' rapport kif ġie emendat b'mod elettroniku. Votazzjoni maluqa. Għadda. 33 favur, 3 kontra. Proset li rapporter. U issa rridu nivvotaw fuq il-negozjati interistituzzjonali niftaħ il-votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. u għanna 32 vot favur 3 kontra proset li rapporter proset suxwa. And um, you want to, yeah, of course, no. Andrea. Thank you so much. Fil-qosor, Sinjura President, kemm nirringrazzja lil kull min um, tal-għajnuna tiegħu, speċjalment lis sekretarjat li tassew għamlu biċċa xogħol eċċellenti u x-shadows kollha illi il-koll għajnuna naqtfu um, fl-istess direzzjoni. Grazzi u prosa tal-darba oħra. Mela. Issa proċedura ta' notifika Għanna il-rapporter sur Gutierrez Prieto l-għalet favur kontra sanzjoniet ma' deċi kompromess numru 1 favur block vote ma' kompromess 719 u 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 11 favur kontra astenzjonijiet verifika fuq emenda numru 11. Votazzjoni maluqa maddiċ fil-fat b'vot wieħed iżjed kontra emenda 124 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 100 xaħat jixtieq li nivverifikaw mela jan nivverifikaw. Jien dalli li kienet ċara. Votazzjoni magħluqa fil-fatt maddiċ imbagħad 125 minu favur kontra astenzjonijiet ma ditx, emenda 12 favur kontra astenzjonijiet verifika fuq emenda numru 12. Votazzjoni maluqa għaddit imbagħad 168 Block vote ma' emenda 77 minnu favur kontra astenzjonijiet ma' 10 emendi 169 favur kontra astenzjonijiet ma' 10 imbagħad 179 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet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 Then 180. Who's in favor? Who's against? Abstentions? I think it's the same majority. Okay, and it falls. Le, anzi, dana jaqa fil-fat ta' xivvutajna fuq 179 u nistaw naddu għallura dritt ta' kompromess numru 2 li għablok vot ma' kompromess 12 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess tlieta, block vote ma' kompromess 13 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Imbagħad kompromess numru 4, block vote ma' kompromess 15 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Imbagħad il-kompromess numru 5, block vote ma' kompromess 16 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal emenda 325 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet maddiex. Emenda 236 minu favur, dawk kontra, assenzjonijiet għaddit. Imbat, naddu għal emenda 238 u blok vot ma emenda 120 favur, kontra, astenzjonijiet maddiex. Imbat, 239 favur, kontra, attenzjonijiet ma ddiċ. 240 blok vote ma' u ħetnej wieħed dak favur minu kontra, attenzjonijiet ma' diċ, mela nieħdu verifika fuq emenda 240. Votazzjoni ma' luqa ma' diċ, issa emendi 24242 identiċi favur kontra, attenzjonijiet ma' għaddew għanzi. Issa, tridu li nħdu verifika tajjeb mela 2-4-1-2-4-2 votazzjoni miftuħa. Maluqa? Għadde. Issa, naddu għal MND 28-29 identiċi minu favur, Minu kontra, assenzjonijiet maddeċ. 30 issa favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 31 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 6 minu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal emendi Mela, naddu issa għal kompromess 14. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddit. Issa, naddu għal emen naddu dritt għal vot finali fuq l-abbozz kollu kemmu b'mod elettroniku nifutaw. Il-votazzjoni maluqa u 30 vot favur, 7 kontra proset li rapporter. And uh, we need... U issa ħajkonna nivvotaw fuq il-mandat biex umbat naddu għal negozjati interistituzzjoni niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Bl-istess maġġoranza proset l-rapporter tixtieq titkellem jekk jogħġbok. Iva, fil-qosor, kemm nirringrazzja daqsxejn l-ewwel li t-tim tiegħi għal ta' xol kollu li għamel, grazzjen anka xadu rapporters, kena negozjati diffiċli għalix kolka maħna kena approċċi differenti, perspettivi differenti, ma mbagħad sibna pożizzjoni komuni. Dejna pożizzjoni b'saħħitha għan negozjati fit-trialogi u e, naturalment kanna lan illi intejbu il-proposta ġena tal kummissjoni Grazzi ħafna tal appoġġ Proset għal darbohra issa nistaw naddu għal vot fuq il-file tal-geoblocking kif ħabbarna preċedentement nistgħu nibdew minnu fih b'mod elettroniku. Nejn oħra? Le? Nistgħu nagħlqu l-votazzjoni issa? U u ukoll Il-maġġoranza ta' 32 vot. Nixtieq nirringrazzjakom talli l-affarijiet maru daqshekk tajjeb u qed inkunu realistiċi fil-kompromessi tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Rosa jfisser illi issa nistgħu ngħaddu għal l-aħħar eh, seduta ta' votazzjonijiet dwar ir-rakkomandazzjonijiet ta' reformi għal regolamentazzjoni fis-servizzi professjonali fejn għandna lil Nikola Danti bħala rapporter Kompromess ħamsa dawk favur, kontra, jastienu, għaddiet. Umbat, kompromess sitta, dawk favur, kontra, jastienu, għaddiet. Kompromess seba dawk favur, kontra, jastienu, għaddiet. Kompromess 19 favur, kontra, jastienu, għaddiet. Kompromess 8 dawk favur, kontra, jastienu, għaddiet. Kompromess 9 favur, kontra, jastienu għaddit. Kompromess 10 favur kontra jastienu għaddit. Emenda 41 favur kontra jastienu għaddit. 42 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk favur kontra jastienu għaddit. Tieni parti dawk favur kontra jastienu namlu verifika tal-tieni parti ta' 42 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Umbat, kompromess 11, dak favur, kontra, jastienu, għaddit. Kompromess 12, favur, kontra, jastienu, għaddit. Kompromess 13, dak favur, kontra, jastienu, għaddit. Kompromess 14, dak favur, kontra, jastienu, għaddit. Kompromess 15, dak favur, kontra, jastienu, għaddit, kompromess 18 dak favur, kontra, jastienu għaddit, kompromess 16 dak favur, kontra, jastienu għaddit, kompromess 17 favur, kontra, jastienu għaddit, kompromess 20 dak favur, kontra, jastienu għaddit, emenda 85. 86 ċoħe. 85, yeah, so 85 indeed. 85, favur, kontra, jastienu, maddiċ. 86, favur, kontra, jastienu, namlu verifika fuq 86, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, ma taddix. Ifisser il nistaw naddu għal kompromess 23 dawk favur. Kontra, jastienu, għaddit. Emenda design favur kontra jastienu ma taddix. Kompromess 21 favur kontra jastienu għaddit. Kompromess 22 favur kontra jastienu għaddit. Kompromess 24 favur kontra jastienu għaddit. Emenda 104 favur kontra jastienu għaddit. Mbagħad 25 favur kontra, jastienu għaddit. 26 favur, kontra, jastienu għaddit. Kompromess 27 favur, kontra, jastienu għaddit. Kompromess 28 favur, kontra, jastienu għaddit. Kompromess 29 favur, kontra, jastienu għaddit. Kompromess 30 favur, kontra, jastienu għaddit. Kompromess 31 favur, kontra, jastienu għaddit. Nad Wieħed wieħed seba' l-emenda favur kontra jastienu għaddiet. Emenda wieħed favur kontra jastienu ma taddix. Emenda tnejn favur kontra jastienu għaddiet. Kompromess wieħed favur kontra jastienu għaddiet. Kompromess tnejn favur kontra jastienu għaddiet. Kompromess tlieta favur kontra jastienu għaddiet. Kompromess er, emenda 10 dok favur kontra jastienu għaddiet Kompromess serba, daw favur kontra jastienu għaddit. Emenda 14 favur kontra jastienu għaddit. Emenda 13 favur kontra jastienu għaddit. Emenda 16 daw favur kontra jastienu ma taddix. U namlu verifika eh, tal-emenda 16 fil-fatt. Votazzjoni maluqa ma taddix. Umbat għanna l-axħar vot mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ta' dib maġġoranza ta' 32 kontra 2. Proset lil rapporter Nikolaj Fos. Nikola, jek joġbok. Grazzi ħafna, President, tixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporters kollha, l-personal kollu. Naħseb li kienet biċċa xogħol importanti ħafna u issa nixtieq nirringrazzja l-Uffiċċju tal-Kummissjoni li u kol qablu kol b'mod mal-kunċett ta' dan il-fajl. Grazzi ħafna, grazzi l-kulħadd. So, thank you very much. Eh. Grazzi ħafna kollegi tal-li ġejtu. Grazzi l-interpreti u koll. Nistaw niltaqaw għawek is-sena d-dieħla f'dan is-setting nixtieq skużawni sinjuri. Nixtieq nitlob lill koordinaturi tal-gruppi jekk jistgħu xi jaqblu mal-laqa ta' koordinaturi jew jekk forsi tixtiequ tistennew. Qed nara li Pipi l-essendi l-għalde, gwe, qed nara li sijar. Għaw xi konsulent tal-ħodor li forsi jista' tiegħu forsi nistgħu l-risposta ta' ġunja reda biex tibda l laqa tal-koordinaturi minnu fih. Grazzi.